Przewodniczący! Witam Państwa. E, obecnie. Signori, lodwa tajba, nishti e, nil-akom għal din il-seduta tal-Parlament Ewropew, nishti niftaħ il sessjoni l-laqa tal-lum. Ija miftuħa issa u bħala l-ewwel punt fuq l-aġenda tagħna aħna issa ħaniddiskutu l-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew il-laqgħa li seħħet fis-16 u 17 ta' Diċembru tas-sena 2010 u l-istqarrijiet mill-Kunsill Ewropew mill-Kummissjoni. Skont it-trattat dan ir-rapport ħajjinata mill-President tal-Kunsill Ewropew, il-President Van Rompuy, Sur President Van Rompuy, jekk joġbok nitolbok sabiex titkellem. Sur President, eżis kollegi, l-ewwel nett jiena nixtieqilkom ilkoll is-sena tajba. Nibda b'mod sempliċi, nawguralkom is-sena tajba lilkom ilkoll fuq livell personali kif ukoll lill-Unjoni Ewropea f'dawn l-iżminijiet diffiċli. Issa li għadda din il laqgħa tal-Kunsill Ewropew jiex infakkarkom li dejjem nagħti rapport sieħ lill konferenz tal-Presidenti fil-Parlament Ewropew ftit sigħat wara li seħ li tispiċċa l laqgħa Fl-aħħar laqgħa aħna fukajna fuq matul l-ewwel ġurnata fuq kwistjonijiet ekonomiċi u mbagħad fukajna fuq il-politika barranija. Dwar il-politika ekonomika, ħna wasanna l-konklużjoni importanti ħafna. L-ewwel net iddeċidejna fuq il-proposta għal emenda ta' trattat li tista' tistabilixxi mekkaniżmu permanenti sabiex aħna ikonna salvagwardja tal-mekkaniżmu ekonomiku tal-Unjoni Ewropea fuq livell ġenerali wara dak li għedna aħna fil-laqa ta' ottubru li dan kien meħtieġ xina konsultajt mal-membri tal- Konsell Ewropew dwar il-kontenut ta' din l-emenda u ta' din il-proposta. Dan huwa ftehim fuq dokument li huwa bbażat fuq żewġ sentenzi li jiżdiedu mal-artiklu 136 ta' trattat u ħan kwota l istati membri li għandhom il-munita tagħhom. L-euro għandhom jistabilixxu mekanizmu ta' stabilità ħalli bekk nissalvagwardjaw l-istabilità ta' żona euro kollha kemm hi. U jekk tingħata xi għajnuna finanzjarja skont dan il-mekkaniżmu ħajkun skont ċertu kundizzjonijiet stretti. U nieqaf hawnhekk bil-kotazzjoni. Jiena bekk nista' ngħid li aħna din nippruvaw nagħmlu minn kollox sabiex aħna nkunu iktar reżistenti għall-kriżi u l-suq tagħna jkun iktar kredibbli. Issa minħabba li din l-emenda miex ħazzit il-kompetenzi tal-Unjoni Ewropea, il-membri tal-Kunsill Ewropew ftehmu li kien tajjeb li aħna ikonna proċedura ta' reviżjoni simplifikata. U issa għandna bżonn li nirċievu l-opinjoni minnaħat tal-Parlament, minnaħat tal-Kummissjoni Ewropea kif ukoll minnaħat tal-Bank Ċentrali Ewropew. Aħna nittamaw li intom ħat approvaw il-proposta tagħna. Nixtieq li nfakkarkom u ma naħsibx li hemm fejn, nfakkarkom li aħna hemm bżonn li proċedu mill-iktar bl-iktar mod maġġel u bl-iktar mod tajjeb mingħajr xkiel. Jiena naf illi inti kif ukoll komitati li huma responsabbli f'dawn l-oqsma ilkom issegwu din il-kwistjoni mhux biss fil-xogħol tagħkom matul it-task force fuq it-tmexxija ekonomika li jiena kont il-president ta' dan it-task force. U tkellemt ukoll mal-presidenti tal- kumitati parlamentari l-oħra u nixtieq ningrazzja ħafna President Buzek tal-kontribut tiegħu anka fil-Kunsill Ewropew tal-li informana li l-Parlament Ewropew huwa lest illi prova jaġġi l l-proġettura kemm jista' jkun. Għal benefiċċju tal-fatt li aħna nixtiequ nirċievu l-opinjoni tagħkom, aħna nittamaw nkunu nistgħu nibdlu din il-proposta f'deċiżjoni sħiħa dal-waqt. U lan ta' din l-emenda li għandha tidħol fis-sef l-ewwel ta' jannar 2013 l-iktar tard. Ħallibek il-mekkaniżmu fih innifsu aħna nistgħu fil-fatt nibdew naħdmu bih mis-sena 2013. Aħna provajna wkoll analizzaw xajkun l-karatteristiċi prinċipali ta' dan il mekanizmu aħna fattub diġà tlabna l-Kummissjoni sabiex tibda x-xogħol ta' tħejjija u dan wassal għal stqarrija lill-Ministri fit-28 ta' Novembru illi kienet stqarrija li kienet approvata bisieħ fil laqgħa tal-Kunsill. Jidher li dan il mekanizmu ta' stabilità tal-ġejjini ħajkun infassal fuq il-mekkanizmu li għandna bħalissa ġifieri il-parteċipazzjoni tagħna hija importanti ħafna. L-Unjoni Ewropea ħad kompli żomm mal-istandards tal-IMF kif ukoll mal-prattiċi internazzjonali. Issa dwar ir-rwol tas-settur privat, id-deċiżjonijiet ħajtieħdu skont il-każ u l-parteċipazzjoni tas settur privat mhux ħajkun xi ħaġa ewlenija li tiddeċidi jekk il-mekaniżmu ta' stabilità xi jaħdem tajjeb jew le. U apparti minn hekk il-Kunsell Ewropew ukoll kellu skambju ta' opinjonijiet tajbin ħafna dwar dawn l-aħħar sviluppi u l-mod ta' kif aħna nistgħu nħabtu miċna mal-problemi li jistgħu jkollna fil ġejjin kemm fi żmien qasir kif ukoll f'perjodu iktar fit-tul. Kien hemm preżenti naturalment ukoll il-Presidenti u l-Prim Ministri tal-pajjiżi li għandhom il-munita euro u laqgħu din id-deċiżjoni. Dan jikkonferma s-sens ta' għaqda u determinazzjoni fl-Unjoni Ewropea. Kulħadd madwar il-mejda kien favur l-analiżi bażika u jiena insistejt li 27 pajjiż għandhom jaqblu minkejja l-fatt l-analiżi tiffoka sempliċement fuq 17 il pajjiżi li għandhom l-euro. Aħna lkoll nixtiequ li l-pajjiżi tagħna u l-ekonomiji tagħna jkunu iktar reżistenti għall kriżi U nixtieq insemmi l-elementi prinċipali ta' dan l-approċċ konġunt li rifletti dan l-istqarrija li kienet adottata hemm tliet affarijiet li għandhom isiru min-naħa tal-gvernijiet nazzjonali. L-ewwel net responsabilità fiskali, tieni nett jistimulaw it-tkabbir u t-tielet ħaġa dawk il-pajjiżi għandhom jappoġġaw programmi sabiex nimplementaw ukoll ċertu miżuri u aħna nilqgħu l-isforzi wkoll min-naħa tal-gvernijiet tal-Greċja u tal-Irlanda u tal-popli tagħhom. It-tieni ħaġa li għandha ssir minnaħa tal-istituzzjonijiet u l-Istati Membri flimkien hija li l-Kunsill Ewropew irid issaqsi l-istituzzjonijiet l-oħrajn sabiex aħna niżguraw li din ftejmilet laħaq f'Ottubru għabbażi tal-diskussjonijiet li tmexxew fit-task force dwar il-sorveljanza makroekonomika u l-miżura ta' stabilta għandhom jidħlu fis-seħm l-iktar fis possibbli. U apparti minn hekk aħna bżonn li namlu testijiet ġodda ħalli naraw li jkun hemm kemm jista' jkun trasparenza eh, f'dan l-eżerċizzju annwali tal-Unjoni Ewropea. Id-determinazzjoni tagħna hija ċara. Il-kapijiet tal-istat taż-żona euro u tal-istati membri l-oħrajn huma lesti li nagħmlu dak kollu li hemm bżonn sabiex aħna niżguraw li l-istabilità ta' l-euro u taż-żona euro. Aħna qegħdin nagħmluk minn kollox sabiex fil-fatt nistabilixxu dawn l-elementi fl-approċ ġenerali. Fit-tieni ġurnata tal-qatana aħna fukajna fuq ir-relazzjoni tagħna mal-imsieħba strateġiċi. Aħna ppreżentajna wkoll dan ir-rapport u jiena fil-fatt tajt rapport lill kollegi dwar dawn it-tlet laqat l għannet il-summit mal president Obama fejn aħna tkellimna fuq il-kooperazzjoni transatlantika fuq is sigurtà u l-postijiet tax-xogħol, is-summit mal-President Medvedev li aħna rnexxinna nilqu ftehim bilaterali dwar is-sħubija tar-Russja fil-WTO. Din kienet xi ħaġa tajba ħafna u l-summit mal-Prim Ministru Indjan Singh illi fil-fatt wara li jista' jkun hemm progress tajjeb ħafna f'dak li għandu x'jaqsam kummerċ internazzjonali. U aħna affirmajna wkoll dikjarazzjoni konġunta dwar terrorizmu internazzjonali. Dawn il-laqat kollha juru illi għall-imsieħba tagħna l-Unjoni Ewropea mhijiex biss għaqda monetarja u ekonomika, iżda hija wieħed mill-imsieħba ġeopolitiċi importanti ħafna l-Kunsill Ewropew deċida wkoll li jagħti lil Montenegro l-istatus tal-pajjiż kandidat ta' sobija u dan jikkonferma l-impenn tagħna għal pajjiżi tal-Balkani Baltiku. Aħna wkoll ikkonfermajna deċiżjoni tagħna dwar il-Kod d'Ivoire skont dak li tiġi daw iġġaġġi daw sit affarijiet barranin. Sabiex eh, aħna rridu nagħtuhom sinjal ħalli huma għandhom jirrispettaw ir-riżultati tal-elezzjoni demokratiċi. Kif tafu il-Kunsill fl-Ebda ta' Frar ħajkun ħafna jiffoka fuq l-aġenda sa' tkabbir u s-sigurtà tal-enerġija u s-sigurtà anke fil-postijiet tax-xogħol ħad tkun l-iktar punt importanti. U għana għana diskutu kol semestru Ewropew. Ma spux li dan għandu jkun proċess demokratiku, iżda burokratiku, iżda għandu jkun opportunità sabiex aħna jkollna diskussjoni dwar is-situazzjoni reali il nsabu fija. Eżis kollegi, nafu illi aħna rridu insaħħu il-koordinazzjoni u l-konverġenza ekonomika fiż-żona euro. Aħna ħanaħdmu kemm kem nistaw f'dan il-qafas komprensiv u jiena konvint illi ħansibu il-konsens u l-ftejim illi għanna bżon. Ringrazzjakom ħafna tal-attenzjoni. Grazzi ħafna Sur President, issa nixtieq nitlob lil Sur President Barroso fisem il-Kummissjoni Ewropea nilqak għal boħra fostna u Naddilek il-kelma, Sur President Barroso. Grazie ħafna, Sur President, eżis membri onorevoli, sena li għaddiet, aħna kemna numru ta' testijiet u fil laqgħa tal-Konsil ta' Diċembru aħna urejna kemm aħna lesti li nieħdu deċiżjoni li huma li hemm bżonn ħalli niddefendu ċ-ċittadini tagħna. Aħna deċidejna li nistabilixxu dan il-mekkaniżmu ta' stabilità u naraw illi aħna nagħmlu din il-bidla żgħira fit-trattat u urejna illi aħna qed nieħdu impenn qawwi għal tmexxija ekonomika. Il-Kummissjoni diġà ħarġet l-opinjoni tagħha fuq din il-bidla fit-trattat qabel il laqgħa tal-Kunsill u aħna naħsbu li din l-emenda għandha bżonn l-appoġġ ta' kulħadd. Dan il-ftehim jista' jgħinna sabiex aħna naġru u nimbuttaw daqsxejn iktar il-qudiem u bekk aħna nkunu nista' jkollna ftejjim nittamaw fuq dan il mekkaniżmu qabel il-laqgħa tal-Konsil fir-rebbija. Jien naħseb li dan il-mekkanizmu ta' stabilità jkun stabbilit skont trattatu li saħħaħ ukoll ir-regoli tagħna ta' stabilità skont l-istrumenti u l-prinċipji ta' sorveljanza budġetarja. Dan għandu x'jaqsam ukoll ma' numru ta' miżuri li ħajkunu implementati dak li għandu xaqsam ir-riżultati tal-kriżi ekonomika u anka l-sforzi tagħna sabiex aħna noħolqu iktar opportunitajiet ta' xogħol u tkabbir l-istituzzjoni Ewropej kif ukoll l-Istati Membri għamlu ċara illi huma lesti li jagħmlu dak kollu li hemm bżonn sabiex aħna niżguraw l-istabilità taż-żona euro. Jiena qed nikkwota u nkompli nikkwota li aħna rridu nagħmlu b'mod partikolari il-kapijiet tal-Istat fil-fatt talbu illi aħna naraw illi jkun hemm appoġġ finanzjarju tajjeb ħafna grazzi għal din l eh, dan grazzi għal dan il-mekkanizmu ta' stabilità li għandu jidħol fis-seħ mill-iktar fis. seħ mill iktar fis il kunsill Ewropew ukoll telab għal eh, analiżi tal-proposti tal-gvernijiet tal-aħħar eh, ta' Settembru u il-semestru tal-Unjoni Ewropea li kien mħabbar is-sena li għaddiet flimkien mal- servej ta' tkabbir naħseb illi fil-fatt jorbod daw il-punti kollha flimkien. U naħseb ukoll illi hawnhekk qegħdin naraw li l ekonomija tagħna interdipendenti qed jimxu aħrar. Qed naraw li jkollna tmexxija ekonomika li timxi aħjar u tmexxija illi għanda tkun risposta komprensiva għall kriżi ekonomika. Il-Kunsill, il-Kummissjoni skużawni, urew dan b'mod ċar ħafna u nixtieq nifoka fuq dan il-punt minħabba li jiena naħseb li fil-fatt hemm konklużjonijiet tajbin u importanti ħafna tal-Kunsil ta' Diċembru u issa importanti ħafna nitkellmu fuq il-passi li jmiss li nieħdu. Jiena naħseb li l-proċess tal-koordinazzjoni u t tmexxija ekonomika nbidlu mhux biss minħabba illi kien hemm min xtaq u iżda s-swieq xtaquha. L-imsieba internazzjonali xtaquha wkoll din hija kwistjoni għandha x'taqsam mas sens komun aħna qegħdin nagħmlu dan u ħankomplu nagħmlu dan. Is-semestru Ewropew hija tikkombina regoli fiskali iktar stetti flimkien ma' koordinazzjoni ekonomika effettiva edha toffri ex ante coordination illi fil fatt Eh, tippermetti li aħna niddiskutu dawn ir-regoli fiskali u ekonomiċi qabel ma jkunu adottati. Aħna din nħarsu l-qudin sabiex inkunu nistgħu nagħtu gwida tajba. Din hija importanti ħafna bħala pass li jmiss l-Unjoni Ewropea fil-fatt aħna din nintroduċu dimensjoni ġdida u um, mill-issa il-qoddim aħna ħankunu kontenti li fil-fatt um, nibdew Eh, mill-bidu nibdew minn qabel sabiex nippruvaw intejbu s-sistema, mhux wara meta jkun forsi tard tardwis. Wa tajjeb li aħna nikkonsultaw mal-Parlament Ewropew, però dan it-tip ta' tmexxija ekonomika ġdida tirrifletti realtà ġdida minħabba li aħna naraw li hemm din l-interdipendenza ġdida fiż-żona euro u fl-Unjoni Ewropea pajjiż jista' jieħu deċiżjonijiet u jkun jaf eżattament x'għamlu l-ġirien tiegħu jew tagħha. U għal din raġuni aħna naħsbu illi il-survey annwali ta' tkabbir jista' ikollu lanza biex iġib iktar stabilta ma jdewimx iktar ir-riformi u naġlu wkoll dawn il-miżuri li hemm bżonn. L-ewwel qed aħna rrid ikun iktar stabilta bil-konsolidazzjoni ta' finanzi pubbliċi u aħna maħniex ħanerġgħu ikollna konfidenza fl-ekonomija ekonomika u jekk ma nagħmlu hekk żgur li aħna fil-fatt ħambatu. Però Dok li għandu xoqsam konsolidazzjoni fiskali, aħna nafu li dan ma jfissirx li aħna Irridu naraw illi noħolqu ċertu prioritajiet u l-oqsma tal-edukazzjoni u oqsma oħrajn huma prioritajiet. Tini messaġġ prinċipali importanti ħafna huwa li aħna nimbuttaw daqsxejn l-istrutturi ir-riformi strutturali, skużawni. Aħna nixtiequ illi konna opportunitajiet ta' xogħol iktar tkabbi. U rridu nagħmlu ċertu affarijiet aħna rridu nisquq mal istati membri sabiex jiffukaw iktar fuq ir-riforma fis-suq tax-xogħol ħalli nippruvaw inneħħu kemm jista' jkun il-livelli ta' qatt. Irridu nħeġġu liċ-ċittadini tagħna sabiex isibu opportunitajiet ta' xogħol aħjar, rridu naraw li jkollna riforma tas sistemi tal-pensjonijiet ukoll ħalli naraw illi aħna nagħmlu ċara wkoll li din riforma mhix ħatnaqqas naqqas il-livell tagħna ta' protezzjoni soċjali issa ħa tipprova tinkludi dawk li huma sklużi mis-suq tax-xogħol fis-suq tax-xogħol, speċjalment iż-żgħażagħ tagħna. Aħna nafu li daw kollha illi huma interessati fil-din il mudell soċjali aħna ma sawx inkomplu sejrin hekk. Aħna nafu li għall-għanijiet ta' kompetizzjoni aħna fil-fatt nistgħu jistgħu nagħmlu l-ekonomija soċjali tagħna sostenibbli jekk aħna nadattaw għar-realtà. Aħna nafu l-programm tas sena 2020 tagħna huwa ffukat fuq miżuri li jistgħu joffrulna benefiċċji ekonomiċi fil-ġejjieni qarib u li jistgħu jkunu adottati mill-iktar fis possibbli ninvestu f'żoni li jistgħu waslu għal iktar tkabbir, investiment fl-enerġija, fit-trasport, fit-teknoloġija informatika, fl-infrastruttura fil-finanzjament innovattiv inkluż ukoll il- il-bonds tal-Ewropej u aħna nafu wkoll li irridu jkollna eh, iktar ftehim ta' kummerċ ħieles mal-msiba tagħna għanda kollu ħajkun rifless fil-proposta tagħna il-budget ta' sena l-ġdida għandu jkun budget illi saħħaħet kabbir. Sinjuri, il pajzi tagħna mixin fid-direzzjoni tajba, bdejna nimxu fid-direzzjoni tajba u jiena naħseb illi id-direzzjoni għandna nilħu eh, tkabbir ta' prodott gross domestiku ta' 1.5% aħna nafu li ukoll tibet f'dan l-aħħar xhur din is-sitwazzjoni u dan nista' naraw ukoll fil-prospetti tax-xogħol u aħna nisqegħdin naraw illi wkoll dawn l-affarijiet ta' din jittiebu grazzi għal miżuri ta' koordinazzjoni ta' konsolidazzjoni li ttieħdu aħna qegħdin nistennew illi fil-fatt Iżda sabiex fil-fatt naraw illi nistgħu nieħdu daqsxejn ta' nifs aħna nafu illi il-dinja inbidlet u jekk aħna ma naħdux azzjoni issa jekk issa li għadna kemm għaddejna minn din il-kriżi ekonomika l-ikbar waħda meta aħna ħankunu kapaċi li neħdu passi importanti li bekk jistgħu wasluna għal politika konsistenti ekonomika. Jekk aħna nagħmlu hekk fuq livell Ewropew, jekk aħna ma neħdux dawn id-deċiżjonijiet, aħna nafu li jekk fil-fatt neħilsu mid-dejn tagħna u nistabilixxu l-finanzi tagħna nistgħu ngħaddu mill-ġestjoni tal-kriżi għal tkabbir u tkabbir tkun tkabbir sostenibbli, tkabbir inklussiv. U aħna nafu li fil-fatt ilna nippruvaw aħna nimplementaw riformi, riformi illi qegħdin jippruvaw innaqsu l-prezzijiet u jżidu l-opportunitajiet għal ehm, opportunitajiet ta' xogħol ġodda aħna għandna responsabilità kbira viżavi ċittadini tagħna ħalli naraw illi noħolok ta' opportunitajiet ta' xogħol għalihom. Aħna rridu nieħdu impenn issa l-koordinazzjoni ekonomika reali u għal tmexxija ekonomika tajba u sostenibbli għal-ċittadini tagħna kollha. Grazzi ħafna. Thank you, Mr. President. On behalf... Grazie President. Fisem l-APP naddu għal sur President Joseph Dole. President tal-Kunsil, President tal-Parlament, President tal-Kommissjoni. L-aħħar Kunsil Ewropew wera moċar <clears throat> illi hemm ruol importanti x'wieħed jaqdi fil-kostruzzjoni tal-Ewropa il-kapiet tal-gvernijiet u tal-istatijiet ikkonfermaw li huma impenjati fuq il-Munita Ewropea u il fatti li daħlet l estonia fil zona euro hija sinjal tajjeb f'dan id-direzzjoni. Kif wieħed għandu jirrispetta il-kriteri kulħadd jaf kemm hija importanti situazzjoni li għaddejjin minna eh, ekonomikament irridu namlu kull ma nistaw fl-2011 biex nelbu dawn il-problemi biex nizguraw is-swieq irridu noħolqu il kondizjonijiet neċessarji għall-impigi fi żmien twil u dan jfisser li l-finanzi nazjonali pubbliċi għandhom ikunu e, bbażati fuq il-bażi tajba u rridu ninsistu fuq dan. Dan jfisser li l-istati membri għandhom jagħmlu il-budget, il-politika fiskali u soċjali irridu jiġu koordinati iktar u rridu nifmu illi l-għajnuna illi aħna nistaw nirċevu għal eurozona t-dependi mill rispet tar regoli. Hemm pajizi illi għamlu ġestjoni rigoruza tal- l-spiża pubblika. Rridu u l-kondizjonijiet tal-tkabbiru għall-impigi. U rridu temmu. E eh, so wahdini, rridu investu fl-edukazzjoni u l-edukazzjoni matul il-ħajja. Il-grupp tiegħi jgħid illi l-approċ Ewropew għandu jkun priorità, għandu jkollu priorità fuq dawk tal-gvernijiet nazzjonali. President tal-Konsil, jiena nixtieq nitlob nitolbok li tiżgura li riforma tat trattat li ġiet konfermata fl-aħħar Kunsill Ewropew seħ mill-aktar kmini possibli. U dibattitu fuq il-budget għadu kif beda biss il-grupp tiegħi se jkompli. Jitlob illi l-finanza pubblika Ewropea tkun fuq bażi tajba biex u l-kondizzjonijiet tajbin għal eh, eh, tkabbiru impigi ikbar fl-Ewropa. President, ejja nagħmlu kollox fuq il-bażi għajja man kon ma nibżowx li illi namlu kull ma nistaw fil-budget tagħna x'nistgħu namlu biex l-Ewropa noħorġuha minn din is-sitwazzjoni li qegħdin fiha. Jekk irridu nħolqu l irrid ikun hemm iktar risorsi Ewropej, però dan ma jfissirx illi l-istati jridu jħallsu iktar. U ma rridux nibżaw President u President Van Rompuy u President Barroso irridu jagħmlu din il-proposta lil kapijiet ta' stati u l-parlament se jkollhom mbagħad jħorġu bis-soluzzjonijiet tajba. Imma irrid ikollna dawn l-eżempji qudiemna. Grazzi, grazzi għajt il-President Buzek. E Sur Hughes fisem l-SD. Grazie President il-Konsil Ewropew ta' Deċembru tana bil-politiku fuq il-soluzzjoni tal-krizi per tal-krizi. Meta wieħed jara reazzjonijiet ta' swieq wara il-miliet eh, fuq l-insolvenza tal-Portugal, Spanja u Belġu eh, qed naħsbu li ma minnix biżejjed il-mekkanizmu ta' stabilità eh, qed joħloq kwistjonijiet ġodda fuq il-swieq finanzjarji u il-mekkanizmu ta' stabilità eżistenti mhuwiex biżejjed erġajna tlifna l-opportunità. <clears throat> Il-Parlament bat sinjal tajjeb li l-Kunsil fuq l-Eurobonds, pero ma kienem lebda risposta kostruttiva la mill-Kunsil u laqas mill kummissjoni Aħna mill-2008 kull ma kellna hija eżitazzjoni ripetuta u diskussjonijiet bejn l-Istati membri u l-istituzzjonijiet u kull darba Eh, il-risposta eh, eh, tiġi tartwis u tati soluzzjonijiet inkompleti. L-sfidi ekonomiċi monetari li għanna għoddimna għallum ma nix lodda għal-jom il-proċess ta' deċiżjoni tagħna huwa mhuwiex xiera u mhuwiex konklużiv u għet jaqsam l-istrateġija politika ta' tagħna. il swiq finanzjari mux bis għet jamlu pressjoni Eh, imħabba dejn u deficit għoljien eh, et jamluħu kollax rridu kompens għal riskju li jiselfu l-flus għal proġetti li mhuwiex kapaċi li jilħaq maturita maturità li eh, wetta' id-destin tiegħu. X'qed iżomm l-Eurozon flimkien Ija il-biża tal-alternativa il-fatt li s-sistema kollha se taqa' mm, u tfalli il-proġett eh, politiku qed jitwaqqaf, qed jimblokka ruħu kompletament. Eh, issa specialment meta l-istituzzjonijiet qed joħorġu minn reviżjoni ta' trattat. Issa il-proposti li qed joħorġu anki mill-kapijiet tal-Bundestag m'għandhomx ċans li jimxu. Rridu eh, noqogħdu attenti għall-Ewropa Soċjali u l-interferenza mill-swieq tal-impigi. Il-Annual Growth Survey huwa attakk għal drittijiet eh, tal-ħaddiema u kontra anki il-kunċett tal-negozjazzjoni kollettiva. Jekk din hija l-istrateġija li se tieħu fidejha l-kun silleko eh, Ewropewja l-ar strateġija li jistgħu jieħdu fidejhom. U se tkun ta' ħsara kbira għal proġett Ewropew l-ideat eh, jistaw, jistaw ifallu u jiena verament imħasseb fuq il-proġett Ewropew. Il Eja narfu illi aħna għanna possibilità, illi huwa possibli li aħna nfallu u kol ma namlu meta eh, namlu dawn il-mizuri li mumbix eh, eh, li xirqa u suffiċenti nkunu edin natu argumenti fidejn is-sur Faraġ u n-nis bħalu. Signora Gular, nishtena ma' żewġ kommenti fuq il konsil ta' Deċembru. L-unet rrit li din il-krizi għandha effett uniku fuq l-Unjoni Ewropea. Komunità bazata fuq il-stat ta' dritt u peress li hija bazata fuq l-istat ta' dritt u importanti ħafna. Mhix kwistjoni biss li nirrispettaw ir-regoli. Aħna għandna qudiemna kriżi kbira kif eh, ġi eh, ikkonfermat mill-General Growth Survey. Mux Ma nix ħin noqogħdu nidħlu fil-legalitajiet, intkom tajdu li importanti li nirrispettaw it-trattati biex naħdmu mal-swieq, però wara is-summit ta' Ottubru il swieq ma ġewx żgurati għal daqstant iridu noqogħdu attenti meta rridu niżguraw il-swieq eh, x'se jiġri jekk din ir-reviżjoni tfalli. Jiena niġi minn pajjiż li kella il-traumatizmu ta' referendum negativ u ma kienx hemm plan B. Inti verament kont diġà President tal-Kummissjoni. Iftakar x'jiġri jekk ngħidu li suq li rridu nbidlu trattati. Kollox għandu jiġri m'hemm l-ebda speranza illi dana se jisir. Naturalment rridu namlu eh, proċedura semplifikata bit-tama ta' dan il-pat ġdid. Eh, tista eh, tista tista tiżgura li swieq però li ċittadini nistaw nbidlu trattati, nistaw namlu revizjoniet tagħhom bħala kwistjonijiet legali, però m'hemmx x'alfejn namlu <coughs> skużawni, xej biex insibu risposti għal ċittadini. Aħna hawnhekk naħdmu fuq il-pakket ta' governanza ekonomika li tipprepara l-Kummissjoni. Aħna lesti naħdmu eh, bit-trattati u għabbażi tagħhom. Imma kif bdejna Eh, kif dejna nimxu l-qoddim ħana rajna li trattati jistaw jiġu emendati. U dawn il-kwistjoniet legali huma importanti, però mhux qed jgħinu l-ċittadini, mhux qegħdin isibu mpiegi, mhux qegħdin jaraw l tkabbir ekonomiku mela eh, hekk tridu eh, taġlu, aġlu issa sur von Rompuy kollox irid jaġel anki x-xogħol tal-Kunsill Eh, Ewropew. il il-kodeċizjoni għanda s xi ħaġa li tiġi aċċettata min-naħa tal-istruzzjonijiet kollha. Grazie. Signora Co-President tal-Hodor, Rebecca Harms. Grazie ħafna, Sur President, eżis eh, President tal-Konsil Van Rompuy, dak li jiena fil-fat niftakar mill-ħalqa tal- kunsill ma ħareġ fir-rapport tiegħek. Għal din raġuni jiena kelli rapport xinati li huwa daqsxejn differenti jiena baqali f'moħħi li matul il-laqgħa fi Brussell tal-kapijiet tal-istatu tal-gvernijiet meta huma kienu qegħdin jiltaqgħu huma fil-fatt huma qalu li mhumiex ħajatu l-Irlanda u nafu eh, kemm kienu eh, problematiċi ir-riżultati li l ħakna anka minħabba l-kriżi ekonomika u aħna nafu kemm konna wkoll impenjati bil fat li aħna ridna li konna fil-fatt nelbu l-kriżi tad-dejn u aħna nixtiequ naraw ukoll kemm kellna suċċess anke f'dak li għandu x'jaqsam l-spekulazzjoni fiż-żona euro u nafu l-Istati Uniti għandhom problemi ikbar mill-Portugal u minn Spanja u waslu xorta waħda għal fat li aħna laqas biss jom dawn il-problemi f'dan l-attakk kontinwu illi kienu qed immexxu l-spekulaturi kontra il-munita euro. Jiena naħseb li aħna bdejna is-sena l-ġdida għandna problemi ġodda d-dimna u aħna naħseb li dak li kien deċis mhuwiex biżejjed u aħna irridu verament niddiskutuh dan issa x'nistgħu nagħmlu iktar u naħseb il kol kemm intom intu ngħidu sadattant li hemm ħafna u ħafna problemi f'ħafna mill-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea, ħafna mill-pajjiżi huma għandhom problemi minħabba d-dejn, pero mhux forsi d-dejn publiku illi huwa pubblikat iżda hemm ħafna u ħafna pajjiżi fl-Unjoni Ewropea illi ma jistgħux joħorġu minn din il-kriżi weħidhom u aħna rridu nkomplu naħdmu għal dan il-għan aħna rridu nippruvaw innaqsu kemm jista' jkun nilliminaw id-dejn pubbliku, id-dejn tal-istat. U eh, aħna diġà bdejna fil-fatt din il-miżura minnaħa ta' miżuri li ttieħdu minnaħa tal-Unjoni Ewropea, però dawn mhumiex biżejjed dawn il-miżuri li ttieħdu. Aħna rridu nagħmlu għadċara x'inhu għadċetabli x'mhuwiex. Aħna rridu nerġgħu infemu mill-ġdid dwar kif aħna nistgħu nimxu b'mod aċċettabbli. Pereżempju fl-Ungerija, dawn is-sinjali ta' allarm, dawn huma sinjali li aħna rridu noqogħdu attenti għalihom meta aħna naslu għat qassim dak li għandu xjaqsam fl-Unjoni Ewropea, jekk dan xwiex tqassim ta' fondi ġust jew le. Importanti ħafna li noqogħdu attenti għal dawn l-avvenimenti. Jiena naħseb u qed ngħidu b'mod espressiv b'mod espliċitu għanzi skużawni li l-settur bankarju jrid jerġa' jkun strutturat mill-ġdid u aħna m'għandniex biss niffukaw fuq eh, il fat li rridu nsafaw working debt. Aħna nafu illi fil-fatt dawn id-dejn dan id-dejn dejjem jista' jiżdied u nixtieq nerġa' nisa' dak li qal il-kollega aħna nabżon bżonn ta' perspettiva ġdida li fil-qafas ta' ftejjim favur l-ambjent, Green Deal, Green New Deal, jista' jippermettilna li aħna nerbu din il-sitwazzjoni eh, ta' kriżi u naraw illi eh, l-Ewropa hija huwa post sabiħ ħafna fejn ngħix u aħna rridu nipproteġġu u nżommuh kif inhu ringrazzjak. Um, conservatives and reformists. konservativi eh, riformaturi. Sur Timothy Kirkhope, presidenti. Il-Konsill Ewropew ħad deċiżjonijiet importanti fuq il-ġestjoni tal-kriżi, però naqbel mal ma barroso li il-problemi għadhom hemm iridu nagħmlu iktar disciplina fiskali u ċerti stati membri jdu jaċċettaw li jieħdu reforma ekonomika. F'munita unika eh, l-Stati membri ma jistawx jagħmlu devalwazzjoni biex joħorġu mill-problemi, jridu jagħmlu riforma tal-ekonomiji tagħhom biex ikun iktar kompetitivi ħafna minna eh, fil-fatt kellhom raġun li ma jitħlux fil-Eurozona. Hemm ċerti stati membri sabu soluzzjonijiet oħra biex eh, jgħinu l-ekonomiji tagħhom eh, billi jagħmlu inflazzjoni tal-assi iżommu l-irata ta' interess baxxa u anki billi jagħtu fondi pubbliċi għal dejn u ħafna drabi biex dana taffu il-deficit fil pubbliku. Ħafna drabi però rridu noħorġu bil-soluzzjonijiet e, u importanti li aħna nimpenjaw ruħna fuq riforma ekonomika li namlu flessibilità fil-suq tal-impigi, noħolqu riformi, namlu namlu xkiel għal neħu l-xkiel għal kummerċ, irridu naqsu il-nefqa pubblika. Il-kriżi ekonomika u finanzjarja għamlet eh, eh, pressjoni kbira fuq il-gvernijiet, però ma ridux eh, nħawdu l-paljattiv mal-kura il-gvernijiet irrit ikollhom minnaħa tagħhom anki intraprendituri ta' suċċess li jaħdmu u joħolqu l-impigja ċittadini u għalhekk l-istrateġija EU 2020 u l-liġi tal- Eh, suq waħdini huma essenzjali li għandhom ikollhom l-attenzjoni li għandhom bżonn. Eh, eh, hemm ħafna x'nitilfu waqt li qed nagħmlu dan pajjiżi oħrajn mad-dinja qegħdin jimxu l qudiem u hekk aħna ma noħorġux minn din il-kriżi b'mod progressiv għar-riforma se nkunu kondannati illi nimxu lura dejjem iktar konsegwenzi negativi u fallimenti għal valuri tagħna u anki għal futur tal- ta' dinja kolla. Grazzi. Grazzi. Eh, Sur Higgins il-mekanizmu ta' stabilità finanzjarja mi għaxa jihlif odda oħra biex eh, insalvaw il-banek Ewropej eh, irresponsabli. Eh, E, e, n-nies li jaħdmu se jkollhom iħallsu għall-Ewropa biex iħallsu l-prezz e, ta' din is-sistema fallita. Sinjuri Barroso u Van Rompuy, intkom dal ħodu qed tajduli għax intkom mamiltux dan sissa xini għal moralità li wieħed jagħmel trasferiment ta' 20 ta' biljuni ta' euro ta' ta' flus ta' ta' nis li fadlu Eh, li batnijom fil-Irlanda biex itaffu il-problemi li għandhom huma dejna miex bailout. L-intervenzjoni eh, tal-IMF qed jagħmlu eh, Et iwaslu għal eh, fatti li l-Irlandiżi se jsiru l-sira tal-sistema monetarju. Intkom tajdu li intkom demokratiċi, intkom edin eh, eh, tiskjavizzaw in-nies għal swieq finanzjarju illi fil edin edin edin qegħdin iżommukom aħna se ninsistu fil-xelluk tal-Irlanda li namlu referendum eh, tal-poplu qabel ma jkun tartwis. Grazzi. Sul Farage, Freedom and Democracy. Grazzi. Li mija l-kelma l-iktar użata meta biex nasoċawa mal-euro? Mish, mish, mish falliment, le, stabilita' Eh, kolħat kien għalli li darba eh, li kollu ikonna l-munita tal-euro seġibilna il-stabilita. Imma jiena nistanajt li wara 10 snin kol ma ġabet kaos, eh, diskordja u mizerja. Imma din il-kelma għada qed tintuża sur Barroso uża, s sur Van Rompuy uża stabilità. Aħna qegħdin edin nibnu kollox fuq fuq l-istabilità fuq il-banek, eh, però fil-fat il-Banka Ewropea qed jużaw il-flus tal-ċittadini biex jixtru id-dejn. Intkom tifmu illi il-soluzzjonijiet eh, eh, tagħkom ma jservu għal xejn. Fil-Portugal eh, id eh, tela u l publiku eh, ċittadini ma domx jappoġġaw il-moneta. Il-modell et ifalli u intkom x-edin x'edin tippruvaw tagħmlu. Qed tippruvaw tirdupjaw il- il-fond. Idkom tixtiq u kol tiftu l-ambitu biex tkunu tistaw dejjem tixtru iktar u iktar mid-dejn ta'kom. Et jittużaw il-krizi biex toħduna lejn l-Unjoni Fiskali. Allora, ejan e, e, e bidlu l-isem Eja, ma ix iktar Unjoni Ewropea, nsemmu Unjoni għaddejn, u jek jirnexxilkom, jirnexxilkom tabdu dawk il-pajizi eh, tal-nofsinar eh, eh, fil-ħabs ekonomiku u il-sofferenza tan nis se tkun kbira ħafna u n-nis ta' tramontana dejjem iħalsu id-dejn kbir u rati ta' interessi kbar ħafna. Aħna kważi wasalna għal da, mux importanti dak li jintkom tamlu, dak tajdu tajdu ħadd ma hemm minnkom il-pubbliku mhux fuq naħatakom nittama eh, wis illi eh, illi il-swieq se jappoġġawkom. Grazzi, jgħid il-President. Issa ngħaddu għal Sinjura Madlener. Is-Sur eh, Madlener. Grazzi. President, membri onorevoli tal-Parlament dawn il-klim zbih u vojta minnaħa tal President Barroso, rajt li l-pajizi onja qed iħallsu għal dawk dajfa. Din hija realtà u din ħad kompli għal dejjem fl-istess direzzjoni. Kif se ngħinuhom dawn il-pajjiżi? ma najdux, dan ma najdux, hija kwestjoni li nġibu l-flus minn antiċittadini ċittadini olandizi biex ikunu jistaw iħalsu għad-dajfa. E, Il-nazzjonijiet e, dajfa li daħlu fl-Unjoni Ewropea. Meta nitkellmu fuq il- tkabbir sostenibli, anki dawn huma klim vojta. E kif se nagħmluh da? Għaliex l-Unjoni Ewropea ma tfassalx e, xenarju li pajjiżi bħal Greċja jistgħu jerġgħu imorru lura fuq il-monita tagħhom e, dan huwa xenjarju illi kien l-aħjar, kien ikun laħjar, tkun l-aħjar alternativa. U l-impigi permanenti dana nistaw namluħ billi hemm minqas eh, nefqa eh, tal-gvernijiet, ek nagħmlu aħna fl-Olanda, imma l-Unjoni, imma il kummissjoni Ewropea trid tonfu iktar, trid 6% iktar eh, fil-budget illi titħallas mill-ċittadini Olandizi u l-kredibilità tagħkom qiegħda taħt iż-żero. Il-pajjiżi Il-pajis tal-Olanda u ċittadini tal-Olanda edin bħalsu għal pajis li huma dajfa. E ċittadini e, Olandizi għandhom 27 e, biljun ta' dejn u rridu komplu nħalsu lejn l-Unjoni Ewropea flus li mbagħad imorru fl-ekonomiji dajfa. Waqt li fl-istess ħin għandna nfadlu u nżommu rata ta' skambju baxx għall-euro. Din l-Unjoni Ewropea ma għandha nuqqas ta' għana nuqqas ta', ta kredibilità. Għaw mistoqsija għal eh, Sur Farage, inti lesti tirrispondi iva, mela għaddu għas Sur Lukart. Jina s-soltu nitkellem bil-lingwa tiegħi. Imma eh, eh, dejjem hija ħaġa interessanti tisma li Sur Farage għax jafi risposti kollha u jagħti anki l-mistoqsijiet kollha. Però l-alternativa sul Farage kiku kellna 16, 17 u anki 20 moniti eh, muniti differenti kif kellna fil-disajnijiet meta eh, l-isterlina eh, falliet fallit kien ikun aħjar kien ikun aħjar fil-situazzjoni attwali fl-Europa lebda ekonomista sur Faraġ, lebda ekonomista se jaqbel ma din it-teorija. Nistaw najdu li aħna edin neħxu fil-moddi fil-passat, bħalissa edin nitrattaw kwistjoniet li rigwardaw l-Europa l-lum. U inti għat sur Faraġ, għat ma għat rispondi għal-mistoqsija kif aħna eh, nirsolvu il situazzjoni attwali u l-futur u inti eh, eh, inti faċli wis eh, il-risposti tweġbiet ta' tihom dejjem inti stess. Grazzi għajt il-President. Jina għat illi 10 snin ilu li ma stajniex ikonna l-Greċa l-Ġermanja flimkien fl-Unjoni Monetarju ma kienx taħdem u kien ħarsu l-ura fl-istorja tara illi meta n-nies impoġġu eh, ipoġġu flimkien fl-Unjonijiet Monetarji falsi meta l-gvernijiet jaħsbu li jafu aħjar mill-swieq l gvernijiet dejjem jitilfu. Intkom qed titolbuni istaqsuni x'inhi soluzzjoni eh, illum eh, hija ċara illi l-Greċa, l-Portugal u l-Irlanda mumiex eh, fostom fl-euro. U xanna namlu, xandu jgħamil istur fan rumpoj biex jgħati verament eh, leadership, għandu jintroduċi plan B u jipermetti li dawn il-pajizi jerġaw l-ura fil-muniti tagħhom li kolom zvalutazzjonijiet kompetittivi u joħol olimpiki. Għax edin namlu b'din politika edin noħon u issu. Grazzi. Grazie. kellima oħrajn u Jose Manuel Garcia Margallo. Zewċ minuti. Grazie ħafna, President. Kull min jara il-gazzetti l-lum jista' jkonkludi żewġ affarijiet. Aħna edin fil apici tal-kriżi tana tal-dejn sovran u risposta tal-Unjoni Ewropea hija miżuri izolati, sensiela ta' miżuri izolati li mhumiex konsolidati. Il-Parlament għandu qoddimu semestru Ewropew, il-pakket tal-governanza Ewropea, il-mekanizmu eh, ta' salvataċ permanenti, il-bonds biex inkunu nistaw nsalvaw il-dejn eh, pubbliku sovran u bonds għal proġetti speċifiċi u dawn kollha qegħdin fil-proposta li rċevejna mill-Kummissjoni fuq il-suq intern. X'qegħdin jagħmlu il-kellima eh, f'dan il-punt? Qegħdin eh, jippruvaw jħorġu stampa eh, aħarija biex jippreżentaw għall ċittadini. Però għandu jkun hemm proġett Ewropew. Euro, eh, disen li mux jaqsam l-Europa f'żewġ eh, partijiet, ma rix ikonna Europa fuq żewġ veloċitajiet. U rridu dan eh, għandu żewġ għanijiet, però disciplina tal-budget hija neċessarja u anki it-kabbir ekonomiku huwa neċessarju biex noħorġu mill-kriżi. Nixtieq ngħid xi ħaġa fuq il mekanizmu ta' salvataġġ. <clears throat> Kien hemm stqarrija illi saret illi se salva l-investimenti eh, privati u dana waslet għal ħafna protesta mill-President tal-Bank Ċentrali. U issa Sur Van Rompuy għal, eh, se noħdu għakas b'kas. Min se jiddeċidihda, xi kriteri se użaw u xi kriteri se segwu eh, dawk tal-IMF l-unika darba illi l-IMF urġa użad dan it-tip ta' eh, salvataġġ kien fl-2003 għall-Arġentina dan il-pajis kien qiegħed f'sitwazzjoni kaotika. Eh, u għada ma ħarġitx minn dik is-sitwazzjoni terribli. Eh, hemm ħafna affarijiet oħra li għandna qudiemna llum irridu noħolqu su likwidu u rridu natu imbutatura l-Europa un nħedġu l-Banek ċentrali biex jinvestu fl-euro u jamlu rizervi taħħom fl-euro u rridu anki ikonna bond speċifiċi u nitkelmu ma li ib Grazzi, eh, sur Signora Beres għal minuta u nofs. President, eh, inti eh, illi tkun president ta' 10 mm, nisorrif rif Eh, ministri tal-finanzi tal-ekonomija eh, illi wara il-falliment li kellom eh, issa saru rifa. Kien ftehim bejn Trishe Barroso u Angela Merkel, però l-aġitazzjoni fissu qalu li dan il-grupp ma kienx grupp ta' rifa. Inti ħakellek fidejk il soluzjoni tal-krizi irridu Eh, nitrattaw l-euro għas servis ta' ċittadini mhux tal-spekulaturi. Inti aċċettajt eh, dana fisem trattat il-konferenza tal-presidenzi tana għalet li din revizjoni miex neċessarja u dana jista jiġi konfermat mill president tal-grupp eh, tal-euro. Menti qed sogra, qed inkom qed sugraw presidenti illi tibdew approċ illi se jkun ftitwis u tartwis. E, e, għandkom bżon ta' e, konvenzjoni biex tamlu revizjoni tal-Parlament biex għada pitada jista' jkollha l-armonizzazzjoni fiskali uffiċċju ta' dejn Ewropew biex eh, nitrattaw id-dejn b'mod komuni biex dan jkun għabbażi tal-politika ekonomika tagħna. Ma rridux, m'għandix bżonn ta' reviżjoni ta' trattat, mela ejja noħol u kooperazzjoni eh, imsaħħa biex nittrattaw il-problemi tal-Istati membri u mhux inħallu l-affarijiet eh, kif huma u fidejn is-swieq. Is-sur Kalagan, Kalanan għal minuta u nofs. President. Grazie President Peress li kien importanti għall-ekonomija Ewropea kollha kemmi, minkejja li pajjiżi mhux parti miż żona euro, naħseb li kien hemm ħafna ftejjemiet li kienu importanti fil-Kunsill Ewropew. Ma naħsibx li l-pajjiżi għandhom ikunu eh, mux ma responsabbli biex jagħmlu tajja pad-dejn tagħhom stess. Nafu li mill kunsill Ewropew x'ħareġ u nafu li l-artiklu 121 mhux adattat. Dan mhumiex diżastri naturali u ma kinux taħt kontroll tal-istati membri konċernati. Iżda l-bażi għal dan il-mekkanizmu li għandu jidħol fis-seħ forsi fl-2013 għandu għanna nqodu attenti u naċċettaw li kwistjoni tal-krizi ma nalqitx issa għadna f'sitwazzjoni mwera anke għal pajjiżi oħrajna. Fil-Portugal, per eżempju, ħajfaċċa diffikultajiet possibilment Spanja u anke l-Belġu. U għalhekk kien hemm ħasseb fuq l-effett ta' demokrazija naturali f'dan il-pajjiżi għaliex dawn qed isiru protettorati sħaħ mmexxija minn Barroso u Sur Van Rompuy u oħrajn. U għalhekk id-deċiżjonijiet li jseħħu fil-elettorat nazzjonali minħabba l-prioritajiet li adottaw, il-politika ekonomiċi adottaw, issa qed naraw li ma tantx qed ikollhom pis. Qegħdin taħt idejn il-kontroll ta' Brussell u l-istituzzjonijiet finanzjarji. La darba naħorġu minn din il-kriżi, rridu naraw li jkun hemm demokrazija f'dawn il-pajjiżi u anki rrida ta' dawk l-elettorati biex ikunu f'kontroll tal-politiki ekonomiċi tagħhom stess. Grazzi. Thank you, colleague. Grazzi, grazzi kollega. Jiet il-President, issa Sur Miguel Portax, għal-minuta. Grazzi, President. Fil-politika għanna miżuri raġonevoli, miżuri zbaljati u miżuri indeċenti. Huwa raġonevoli li l-Ewropa kolla dejn pubbliku Ewropew minkejja li din mhix irrida ta' kulħadd. Huwa raġonevoli l-Ewropa tkun tista' tfassal parti minn dan id-dejn sovrantana minkejja li dan mhux li tajt Merkel iżda ma naħsibx li hija aħbar tajba li l-Fond Ewropew u l-IMF jistaw jagħmlu parti mid-dejn sovran li jinkiseb mill-banek privati per eżempju punt 6 jew punt 7 fil-mija għal 6-7 fil-mija fil-kas tal-Portugal jifinanzjaw il-Bank Ċentrali Ewropew wieħed fil-mija u naħseb li għalhekk dan mhux xira. Għalhekk nistaqsik Sur Van Rompuy. Sakemm din l-Ewropa kun tkun taħt is-servizz tas-suq tal-kapital. Kemm ħankomplu għaddejn bid-dejn pubbliku? Sakemm il-pensjonanti, il-ħaddiema, il-qeda ħajkomplu jħallsu għaddejn li jinħala mill-banek privati. Dawn huma l-mistoqsijiet li għandna diskutu llum. L-Onorevoli Borghezio, President, fl-Istati Uniti l-liġi adottata u imponiet l-Fed li twassal għal 300 biljun Ewropa huwa salvataġġ. Għalhekk nitlob mhux tajjeb li nitolbkom li tadottaw dawn il-kriterji ta' trasparenza hawn fidarna wkoll minn tal-inqas għal monitoraġ bankarju, għalek xinu għalġajjeni ta' din l-Unjoni ta' dawn il-pajizi ħilsa, bbażata fuq id-dejn tal- pubbliċi eh, għal dawk il-pajizi li juman asonja li għamlu tajja pal-jom il-pajizi l-aktaronja kem ħarqaw sejrenek. Din situazzjoni ta' kważi falliment, u għalek kif ħanamlu obbligu situazzjoni bħal din nużawa għal dawn il-pajizi li għandhom ekonomija dajfa ħafna. Hija politika aċċettabbli, politika monetarja li tkun imsejsa fuq stati li ma tantx għandhom daqshekk diversifikazzjoni. L-istess trixe qed Wissi il-periklu, dwar dan il-periklu, iżda qed jgħid li l-possibilità li jkun hemm ħolqien għall-kapital huwa l-insolvenza tal titli li ġew miksuba. Issa, xinajdu dwar il-banek, rridu nagħtu aktar pis għal dejn li jinsab friskju. Ikkellim jiġi interrot mill-President, is-sur Kazolidis għal minuta u nofs. Grazzi President. Il-messaġġ politiku mill-aħħar deċiżjonijiet tal-Kunsill indirizzati għall-ispekulaturi, x xandara u s-swieq jgħidu li ħanamlu dakollu kollu possibbli biex nisalvagwardjaw il żona euro u nidefendu l-euro. Ikunu xikunu diskussjonijiet interni li jisaxħu tkunx li ħannużaw il-faċilità biex nirduppja il-kapacità, il-kapacità biex nixtru l-bonds. Jekk il-mekanizmu ta' stabilità wara l-2013 u s-ser inkludi il-trading eh, jew inkella jbiħ il-Eurobonds jew le, jiena nemmen li mannix najdu li dawnu madejat li jiġu esklużi mill-pajiz minn kwalinkwa stat membru. U għalek, irridu naraw li namlu diskussjoni jekk għan bżonnu kif u meta għanna bżonnom dawn is-soluzzjonijiet. M'għandniex ikonna illużjonijiet. Dak kollu li huwa meħtieġ meta huwa meħtieġ aħna ħan introduċuha bħala Unjoni Ewropea. Issa, fir rigward il-mekkanizmu ta' stabilità finanzjarja, deċiżjoni tal kunsill tajt li l mekkanizmu għandu jiġi attivat jekk ikun indispensabbli sabiex jissalvagwardja l-istabilità ta' zona euro kollha kemmi. Pala membru minn stat membru żgħir, nixtieq nistaqsi li jkolli serħan il-moħħ bħal pajjiżi għal pajjiżi bħal Malta, Ċipru, Slovenja fost oħrajn ikunu inklużi wkoll għax jekk jinsabu f'periklu jista' jkun li ma jkunux indispensabbli għas stabilta tal-Unjoni Ewropea kollha jew tal-żona Ewro kollha. Grazzi issa Sinjura Anni Podimata għal minuta. rridu nammettu li mill-bidu tal-kriżi l-Ewropa anki jekkonna minn qudimnet fil-politika dottajna eh, miżuri meħtieġa biex noħorġu mill-kriżi. Għajna l-Greċa sena ilu u issa il-Kunsill deċida li jiddaħħal mekkanizmu ta' stabilità permanenti Għaldaqstant, għamilna passi kbar il-qoddim iżda fir-rigward is-sitwazzjoni wera tal-spekulaturi u dawk il-pajjiżi li għandhom ekonomiji fraġli juru li għanna soluzzjonijiet frammentari u mhux soda u mhux qed iwieġbu bisħiħa l-kriżi. Għaldaqstant għandna bżonn tweġiba li tkun Ewropea u sħiħa għal din il-kriżi li ma tinjorax il-fat li hemm responsabilità l-Istati membri u ma l-Istati membri wara kollox li rridu jerfaw responsabiltajiet fuq spallejhom u rridu jagħmlu tajjeb għal finanzi u jħarsu s-swieq tagħhom mill-spekulazzjonijiet. U għalhekk nittamaw li l-isforzi tagħna issa jagħtu riżultati. Waħda mid-deċiżjonijiet tal-Kunsill kienet li naġixxu li ikonna evalwazzjoni tal-impatt fuq l-istat ta' dawn il-miżuri. Grazzi l-Onorevoli Figueiredo għal-minuta. Grazzi wasanna lejn l-aħħar sena l-aħħar tas-sena li kienet dedikata l-faqar, iżda kien hemm analiżi mill-Kunsill le, li kieku kien hemm l-analiżi kieku konna nikkonkludu li l-faqar żdied. Hemm miljuni u miljuni ta' foqra fl-Ewropa u dawn il-numri ħajkomplu jizdidu minħabba l-qat il dizugolanjansi u il-diżugwaljanza soċjali. Min ħajgawdi u ma swiq finanzjari dawk li għandhom dejn sovran ħajkomplu jitkatru għaliex huma appoġġati mill-Bank Ċentrali Ewropew mill-politika tal-Konsillu tal-Kummissjoni u għalhekk nistaqsi għalhekk teżisti żona euro wara kollox? qed nisimgħu rikatti u pressjonijiet kbar fuq dawk li għandhom ekonomija aktar dajfa u din qed tkompli qed ikun hemm protesti kbar u ġlidiet sħaħ minn ħat tal-ħaddiema u dan se jwassal, ħajwassal għal aktar violenza fost trade unions u l-ħaddiema bħal pereżempju l-bira fil-Portugal u għalhekk aħna qed nipprotestaw u qed ngħidu li aħna rrabjati, nridu Ewropa differenti li tirrispetta l min jaħdem u jiġi ta' drittijiet tiegħu. U għalhekk naqbżu għal ħaddiema u ħanġildu biex il-politiki tagħkom jinbidlu. Il-kellim li jmiss sur iċi għal minuta. Aw, eh, oh, not here, eh, Le, muxaw, mela surtun kellim għal minuta u nofs. Grazie, President Jien kuntent ngħid li issa il 17 il-ġurnata tal-isħubija tal-Estonja fiż-żona euro. Iżda l-Estonja kienet tħejji għal dan l-avveniment mid-dħul fl-Unjoni tagħha. Nafu li kien hemm bil diġa' sitt snin ilu b'vot popolari Il-sobija fil-żona euro mhix kwistjoni fakultattiva individwali, għażla għal aktar solidarjetà li jkun hemm responsabilità komuni u li jkun hemm kontribut siwi għall-istabilità tal-kontinent kollu. Fi żmien ta' kriżi ekonomika, il-valuri u l-etika morali saret aktar importanti. Aħna naraw li hemm potenzjal ekonomiku li mhux biżejjed waħdu. U għalhekk huwa kruċjali li dawn il-pajjiżi issa ikunu nistgħu nafdaw li jistaw jilqgħu mal impenji tagħhom fi żmien f'waqtu u jagħmlu riformi strutturali. Nilqa l-fatt li l-Kunsill kien kapaċi jaqbel fuq il-mekanizmu ta' stabilta' finanzjarja. Huwa soluzzjoni li jkun hemm eh, stabilta u biex dan iseħħ irridu naraw li jkun hemm stabilta fis-suq, speċjalment fis-suq diġitali il-rapporter rrit daħħal ukoll il-roadmap ta' suq uniku u anki l-agenda digitali Ewropea. Għalhekk dan għandu jkun tista' tkun ċans kbir li nixprunaw l-kompetitività Ewropea fid-dinja. Iċ-ċittadini Ewropej qed jistennew li ntejbu il-prassi għall-agenda digitali, pal per eżempju l-pagamenti elettroniċi u l-adattament għandhom ikunu koerenti u jinftemu tajjeb dan jeħtieġ li jkun hemm sforzi kbar anke biex niżviluppaw il-suq tas servizzi. Grazzi kollega d-diskors tiegħek, issa kollega Odi. Nibdaw il-proċedura KHDI. Ik jogħġbu, għal minuta. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Président du Conseil. Grazie President, President tal-Kunsill, President tal Commissioni. Hemm żewġ punti li nixtieq nagħmel. L-ewwel nett fuq il-mekkaniżmu tal-ġestjoni tal-kriżi. Hemm żewġ gruppi għandek ir-Renju Unit u l-Iżvezja mhux imġela li jieħdu jidħlu fl-ewro, u mbagħad hemm 25 pajjiż ieħor li huma parti mill-ewro jew marbuta mal-ewro li għandhom ikollhom trattat speċifiku għalihom u dan għadu ma kienx il-każ sissa. U għalhekk irridu naraw li ninvolvu dawk il-gvernijiet sakemm mhux qed nitkellmu dwar ratifika. Irridu li jkun hemm proċedura ta' konsultazzjoni għax inkella ħankomplu għaddejjin hekk u ħajkun hemm mekkaniżmu ta' kontroll. Min ħajkunu l-Parlament Nazzjonali jew l-Parlament Ewropew li ħeddeċidi rajna x'ġara fi żona euro u rridu naraw li kun hemm kontroll ta' dan il mekkaniżmu għalhekk dan huwa suġġeriment tiegħi. L-Onorevoli Gwartieri għal minuta. Grazzi, President tal-Konsell Ewropew. Jiena qed nara żewġ problemi minħabba l-proposta tal-modifika tal-artiklu 136, wieħed istituzzjonali u l-ieħor politiku. L-istituzzjonali, l-artiklu 3 fuq il-ħidma tal-Unjoni Ewropea tagħti kompetenza esklusiva lill-Unjoni, iżda l-artiklu 2 jgħid li din il-kompetenza esklusiva tista' tintuża mill-istati membri jekk jiġu autorizzati mill-Unjoni. U għalhekk huwa diffiċli għalija li nifhem għala l-implementazzjoni ta' regola liġi li hija ċara fit-trattat titlob li jkun hemm riforma għalija stess. Imbagħad hemm problema politika min-naħa l-oħra. L-għażla li jkun hemm proċedura ta' riforma ta' trattat li jużaw l-artiklu 2 jew inkella 352 u 336 tpoġġi l-ġejjini tal-euro fil-proċessi ta' ratifika u għalhekk hemm problema għaliex jekk wieħed minn dawn id-deċiżjonijiet dawn il-proġetti ta' ratifika ma jgħaddix ħajkun diffiċli li nsibu pjan għall-euro. Jaf il-Kunsell Ewropew li l-għażla ta' din il-proċedura qed tipperikola l-ġejjina ta' żona euro. Grazzi. Il-kollega li Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt elnök urak, az eurós... Grazie, president. Meta nitkellmu dwar istabilità tal-Ewropa u l-passi ekonomiċi li rridu jittieħdu rridu naraw li nniedu tkabbir li wassal għat-kattir tal-impjiegi u fl-istess ħin rridu naraw li jinnaqsu il- dejn tal-istat fost l-istati membri u naħseb li jem kollegi li jaqblu miegħi fuq dan rridu naraw li min ħajamel dan ix-xogħol ma jbedniex mill-prioritajiet tagħna bħal pereżempju l-innovazzjoni biex bekk naraw li nitrattaw diġà bdejna minn Deċembru. U għalhekk kena l-opportunità li nieħdu deċiżjoni strateġiċi foqsma importanti per eżempju l-enerġija. ma tafu l-Presidenza Ungariża diġà bdiet ħejru summit tal-enerġija u fil-fatt ir-regoli l-aktar importanti diġà poġġew fil-prattika. fil prattika snin moddija. U għalhekk nistaqsik li saraħ li rasi li s-summit tal-enerġija ma jkunx mimli bitħassik minħabba żona euro. Jekk jogħġbok. Grazzi, President. It-tieni darba f'din il-kriżi ekonomika l-Gvern tal-Istati Uniti kien imġiel li jintervjeni biex jgħin żewġ banek kbar li kienu fallow b'27 biljun bħala għajnuna finanzjarja għas sistema bankarju. Iżda b'din ir-reviżjoni l-ekonomija tikollha bżonn tal-għajnuna u għalhekk bla eżitazzjoni dan l-aħħar il-gvern offra 600 miljun dollaru bħala salvataġġ biex kun jistgħu joħorġu mir-reċessjoni. Huwa ċar li l-Istati Uniti qed jiċċaqalqu f'dan ir-rigward, qed jimxu l qudiem Iżda hawnhekk fih dan l-Unjoni Ewropea qed kompli tirrispetta l-disciplina baġitarja tagħha u qed tagħti ġemp lil dawk il-pakketti spekulativi f'dawk il-pajjiżi l-aktar dajfa. President, jiena naħseb li għanna namlu eżaminazzjoni tal possibilta li nkunu nistaw ikun hemm aktar flus kontanti fil zona euro. Forsi qed nitlob wisq hawnhekk. Grazzi, President. Rajna li eh, kien hemm aktar nazzjonalizzazzjoni u kriżi ekonomika u dawn huma marbuta fl-imkien. Fisem il-grupp SND, Sur Stephen Hughes, staqsa jekk l-Europa għandix iżomm mal-fondi tagħha u mar-regoli tagħha jom kellha tisfaxxax fix-xejn. Issa f'kwistjonijiet ta' Ewropa Soċjali. Huwa stramp li aħna dant dajfa bħalissa. Palissa mhix kwistjoni biss ta' jekku mish is iswi iswiq jew inkella l-politika li għandhom ir-rwol mexxej. Id-dibattitu issa qed sir wieħed pubbliku qed jidħol f'idejn dawk il-gruppi estremisti u anki tal-lemin imbiet. U għalhekk għandha tkun il-Kummissjoni li tagħmel dawn l-affarijiet bħala priorità tagħha. Sfortunatament dan mhux il-każ. Il-Sur Sean Kelly għal-minuta. Grazie President. Bħal bosta ma qabli nixtieq nifraħ lis sur Van Rompuy u sur Barroso tal-li kienu proattivi f'din il-kriżi u introduċew miżuri li nittamaw ikunu ta' suċċess fil-ġejjeni. Rridu jew le, rridu najdu li diffiċli naċċettawhom bħalissa, iżda forsi mhux se jitqisu bħal eroj, imma nkella kieku għamlu xejn kienu jitqisu li kienu eh, ma kienu xed jaqdu dmirhom u għalhekk irridu naraw li sitwazzjoni bħal di ma terrepetix ruħa fil ġajjeni Sfortunatament pajjiżi kellu bżonn font ta' salvataġġ u dan kien minħabba tmexxija dajfa. Fi żmien ftit xhur forsi jkollna gvern ġdid u nittamaw li dan iwassal la stabilta ekonomika. Naħseb li dak li tipprova jagħmel is-Sur Barroso huwa li naqqas il-problemi u eh, baxxi il font ta' salvataġġ għax għoli Lewis u ħajf l-pajjiż. Grazzi issa l-President tal-Kummissjoni Ewropea. Jekk jogħġbok. Grazzi, grazzi President. L-ewwel net dan id-dibattitu wera l kumplessità tal-kriżi u anki l-kumplessità ta' tweġibiet ċaħġa li nishtiq najt l dawk u mal-maġġoranza ta' dan il-kamra li jaqsmu l-ideali Ewropej u li u li jixtiequ ħdieġa li jkun hemm tweġiba Ewropea hija li m'għandniex nkunu mifruda minn ċertu deċiżjonijiet li mhumiex komuni. Palma qalu uħud minnkom hemm sfida qudiemna, kultant teddida għall-integrazzjoni Ewropea llum. U anke f'dan id-dibattitu rajna din it-teddida. Smajt ċertu kummenti nazzjonalistiċi ta' stmerrija li jena ma tantx mdorri nisma' hawnhekk fil-Parlament Ewropew. Kienu minoranza, iva. Iżda dawk il-kommenti saru hawnhekk. U provaw komplu ikattru l-firda fostna bejn dawk il-pajjiżi onja u dawk imsejħin inqas onja. Jiena bajt mistaġeb dawn il-kommenti kontra s-solidarjetà Ewropea jippruvaw iżidu il-firda u d-distak bejn l-onja u l-foqra, u għalhekk nitlobhom. Fejn kontu intom meta l-Ewropa kienet qed tiffinanzja l-bdiewa tagħkom wara l-gwerra biex tkun tista' tagħti l-ħobża lill-ċittadini tagħkom. Fejn kontu meta l-Ewropa kienet tiffinanzja l-infrastrutturi tagħkom għall-iżvilupp u l-kompetittività tal-iżvilupp ta' pajjiżkom. Fej kontu intom wara kollox meta l-Ewropa provdiet is-suq intern biex tkunu tistgħu tbijaw is-servizzi u l-prodotti tagħkom? Fejn kontu intom meta l-Ewropa kienet il-bażi għal ġit u tkabbir ta' pajjiżkom wara l-gwerra? U għalhekk dawk li huma egoisti li ħarsu samneħirhom biss jistgħu isostnu dawn l-istqarrijiet kontra l-laqda Ewropea. U għalhekk naħseb li hija problema serja. Ħafna minnkom saħħuħ dan u għalhekk l-appell tagħkom minn dawk kollha li għandhom għal qalbhom li ideal Ewropew huwa li nibqgħu maquda biex ikonna tweġiba komprensiva. U najdu li jekk irridu nkunu seri, rridu nammettu li rridu naħolġu b'konsensus u kultant mhux faċli. Għanna Unjoni Ewropea ta' 27 stat membru, għanna zona euro issa bis 17 stat membru nilqa l-Estonja bħala stat membru ġdid fi zona euro u proċess ta' deċiżjoni li mhux dejjem huwa l-aktar wieħed sempliċi għaliex ibbażati fuq il-prinċipju ta' demokrazija u Mhux biss għandna tliet istituzzjonijiet iżda għandna 27 demokrazija, u għalhekk hija kompetu diffiċli ħafna qudiemna. Għalhekk jiena nappellalkom lil dawk kollha li għandhom għal-qalbhom li ideal Ewropew li m'għandniex nkunu distratti minħabba punti di vista differenti ta' politika. Sur Stephen Hughes, naqbel mal-tħassib tijak, iżda rridu nkunu miftuħa fuq dan il-punt. X'inhi l-aqwa triq il-qoddim sabiex nappoġġaw il-gvernijiet bħal pereżempju l-Gvern Grik, il-Gvern Spanjol, Portugiż, li huma mmexxija minn ehm, esponenti importanti tal-familja politika. Naqdu unajdu li dawk reformi huma kontra il-valuri Ewropej jew nagħmlu sa oħra. Ta' bilħaq għandna bżonn riformi strutturali anki fis-settur tax-xogħol. Din hija r-realtà wara kollox. U jekk tistaqsu li prim-ministru Papandrew jew prim-ministru Zapatero, il-prim-ministru Sokrates u eżattament dak li qed jagħmlu jew qed pjanaw li jagħmlu anki fiħdan dawn ir-riformi. U għalhekk tassew nemmen li l-aqwa mod li napoġġaw l-isforzi koraġużi li l qed nagħmlu aħna fl-Ewropa passi differenti huwa li naraw li nitkellmu bil-vuċi ta' verità fil-dinja kurrenti ta' kompetizzjoni, pressjoni ta' ekonomija emerġenti bħalissa ħana dataw ruħna jew inkella ħan perikolaw il-suq l-ekonomija tas-suq soċjali. Irridu nqogħdu attenti mingħajr ma nipperikolaw il-drittijiet tal-ħaddiema. U għal darboħra, oħra ħawieġbek kollega ma smajt ma id-domanda tiegħek. Jajta president Naħseb li huwa importanti ħafna li nirrispettaw il-prinċipju ta' dialogu soċjali. Għettu l-biraħ u nerġan tenni l-lum. Iżda fil-fat, jekk ma namlux din il-konsolidazzjoni fiskali u r-riforma strutturali, mux ser ikonna fiduċa u minar fiduċa mux ser ikonna tkabbir u minar tkabbir mux ser niprofdu il-tkattir tal-impiega ċittadini tagħna. U l-membru li ġej mill-Irlanda unek fil-parlament li qed jgħid li l-problemi tal-Irlanda nħalqu mill-Ewropa nixtieq wieġbu. Il-problemi tal-Irlanda kienu ġejjin minn imġiba irresponsabbli tal-istituzzjonijiet finanzjarji u minħabba nuqqas ta' supervizjoni fis-suq Irlandiż. L-Ewropa hija sa parti mis-soluzzjoni tipprova tappoġġa l-Irlanda, iżda ma kienx l-Ewropa li ħolqot din is-sitwazzjoni fiskali responsabbli u din l-imġiba fiskali irresponsabbli u għalhekk l-Ewropa tipprova tappoġġa l-Irlanda. Għaliex importanti nafu, nkunu nafu fejn tinsab ir-responsabilità minn uħati u minn le. U importanti li għal dawk minna u għal maġġoranza li jemnu fil-ideal Ewropew ikun importanti li jkollna kemm jista' jkun tweġiba Sirja Punt ieħor li għamel li għamiltu ħut minnkom hija li rritu ikunu ambizjużi u għalhekk niċċara l-pożizzjoni tal-Kummissjoni. Aħna rridu l-iktar pożizzjoni ambizjuża għal tweġiba integrata. U għalhekk il-Kummissjoni ser tkun lesta tappoġġa uħut mill-miżuri li uħut minnkom ipproponow iżda ninsabu f'sitwazzjoni fejn fi żminijiet ta' kriżi bħallum u ta' nuqqas ta' stabilta ta' swieq li importanti, importanti li nagħtu kontribut li jkun hemm konsensus fost l-istati membri. U kien hemm ċertu firdiet fil-fatt fuq il-mod kif għandna nindirizzaw din il-kriżi. Ir-reviżjoni ta' trattat tafu x'kienet il-pożizzjoni tal-Kommissjoni u edna mill-bidunet li sibna li tkun possibbli li namlu mekanizmu permanenti li kien impossibbli nagħmlu mekkaniżmu eh, permanenti mingħajr reviżjoni ta' trattat. U ridna unanimità għal dawn il-kwistjonijiet u għedna li kien importanti li jkollna reviżjoni ta' trattat. U la darba naħsbu l-importanti li jkollna mekkaniżmu permanenti ta' stabilta, l-Kummissjoni kellha rwol attiv u appoġġat din reviżjoni limitata ta' trattat. U għalhekk naħseb ikun żball enormi li nkunu mifruda fuq din il-kwistjoni la darba rridu nsaħħu stabilta, naħseb li huma importanti li naqblu fuq din reviżjoni limitata ta' trattat. Uħut minna jishtu imorru aktar minn hekk. U nixtieq kieku nistgħu mmorru l-qoddim aktar sabiex ikun hemm aktar approċċ komunitarju. Iżda rridu nkunu responsabbli f'dan il-mument speċifiku li għaddejjem minnu u nippruvaw ikonna l-aktar denominatur oli u mhux l-inqas wieħed. U għalhekk għal oħra nixtieq ngħid li uħut mill-proposti li tresqu huma eh, importanti uħut minnhom iżda mhux kapaċi joħolqu konsensus u għalhekk rridu naraw li nħolqu konsensus wara kollox. Naħseb li kulħadd għandu kontributi jew xjati u ma nixtieqx nerġa' nisma' il-firdit tal-ġodda antiki u għannja foqra u firdi toħra. Kull stat għandu l-istess dinjità. U dawn l-idejat li kunem diskriminazzjoni bejn l-istati membri huma perikolużi ħafna għal proġett Ewropew. U għalhekk, kif għanna nimxu? Għanna nistaqsu l istati membri li jinsabu f'sitwazzjoni aktar imwera li għamlu dak kollu li għandhom bżonn biex jerġa' jkun hemm fiduċja fil-ekonomija tagħhom permezz ta' stabilità makroekonomika, konsolidazzjoni fiskali, riformi strutturali u dawn huma kritiċi importanti f'dan il-moment. Mhux ħanajnuhom jekk nissuġġerixxu li jistgħu jaħarbu mar-realtà. Din mis U fl-istess ħin dawk il-pajjiżi li jinsabu s-sitwazzjoni aħjar għandhom juru solidarjetà lil dawk il-pajjiżi wkoll. Naħseb li huwa importanti u kritiku li jkollna tweġiba serja fuq istabilità ta' żona euro. U mhux nkunu mxie lura, sta nimxu l-qoddim bħalma eh, edna bosta drabi fl-moddi biex ikun hemm stabilità fil żona Ewro l-Unjoni Ewropea kollha, mhux biss bil-kliem iżda bil-fatti, billi naġixxu dik hija kwistjoni importanti li twassal kredibilità. L-istqarrijiet huma importanti iżda mhux biżejjed, importanti li naġixxu. U għalhekk il-koll flimkien għandna nimpenjaw ruħna għal tmexxija aktar b'saħħitha fiż-żona Ewro u anke fil-Unjoni Ewropea u din hija xi ħaġa li swieq qed jitolbu minnha. Hemm problema ta' perċezzjoni u għalhekk irridu naraw kif ħan deċiżjonijiet u kif nistgħu nimplementawhom. U biex dan nagħmlu ħanna bżonn tmexxija ekonomika b'saħħitha, koordinazzjoni tal-politika fl-Unjoni Ewropea kollha kemmi u bażikament għandna nimpenjaw ruħna mal-prinċipju ta' solidarjetà u responsabilità. Mhix kwistjoni biss ta' responsabilità, iżda wkoll ta' solidarjetà u bekk biss nkunu nistgħu niksbu l stabilta u l-stabilta hija bażi għall prosperità tagħna fil-ġejjieni. Grazzi tal-attenzjoni. Eh, Mr. President, eh, Mr. President Herman Van Rompuy, the floor is yours. President Van Rompuy, kjoġbok. So, President, aziz kollegi, nishti illi namen xiftit kummenti pozitivi l-ewel. Nibda bjom, l-ewel net nitlob skuża illi ħanniħu ftit ħin. Naħna ħsebna illi forsi it-kabir ekonomiku kien diffiċli u madan kollu rajna li f'ċertu pajjiżi l qad jgħat jonqos u min seta' jagħmel li dan seta' jiġri fis-sena 2008-2009. L-Unjoni Ewropea fuq livell globali fis-sena 2009 2010 aħna qegħdin tamaw li l-livell tal-qatt ħajkompli jonqos. Wara waħda mill-kriżijiet ekonomiċi l-iktar gravi f'dawn l-aħħar sekli. Però minkejn ma stennejniex dan fil-verità qiegħed jiġri bħalissa. Hemm punt ieħor li nixtieq nagħmel jiena. Hemm naturalment il-kriżi li għandha x'taqsam mal-żona euro, però il-munita hija stabbli minħabba li hija marbuta ma' rata tal-kambju ta' wieħed wieħed u wieħed koma tletin mad-dollaru. Kien hemm min issa naħra qal li l-euro kien medet iżda jekk aħna nqabblu d-mutin tal-ħana ma' muniti oħrajn ta' kontinenti kbar, aħna għandna munita bilanċata u stabbli. U jekk aħna nqablu situazzjoni tagħna ma' pajjiżi oħrajn, aħna għandna dejn budġetarju li kważi n-nofs ta' ħaddieħor. U minkejja l-problemi tagħna nistgħu ngħidu illi l-ewro hija munita stabbli. Jiena nixtieq li nerġa' nitkellem fuq dan il-punt qabel ma ngħaddi għal punti oħrajn. Naturalment aħna l-kull kemm aħna nafu illi rridu nagħmlu daqsxejn ta' progress, però fl-istess ħin aħna rridu nkunu nafuh dan u jiena diġà għedtu dan meta l-aħħar darba kont għek il-Parlament. Eżis kollegi, aħna bdejna b'din il-kriżi ta' żona euro li hija kriżi ta' żona euro mux mhux kriżi tal-euro u aħna bdejna b'din diskutu l-odda xirqa li għandna bżonn, l-istrumenti li għandna bżon implementaw u din hija responsabilità kollettiva tagħna lkoll minħabba illi bekk aħna nistgħu nispjegaw għalfejn aħna ma stajniex nimxu b'mod daqshekk maġġar daqskemm xtaqna fil-bidunet ma konniex daqshekk eh, għaġli daqskemm talbuna iswi u s-situazzjoni kien hemm kwistjoni ta' tkabbir u stabilta u jekk eh, aħna nafu li m'għandniex dan il-mekkaniżmu ta' kriżi ma kellniex riforma istituzzjonali tajba ma kellniex sistema ta' sorveljanza u kontroll tajbin u kellna nivvintaw dan kollu Ekku aħna qegħdin eh, konna fil-kriżi fil-fatt. Aħna nafu li dan kollu mhuwiex biżejjed u issa daqsxejn tar wisq, però il-fatt illi aħna ma kellna l-ebda strument f'idejna juri biċ-ċar li aħna ma konniex fi struttura ta' tartwis, iżda aħna konna qegħdin mixin pass wara pass u nasab li din tista' tispjega dan kollu. Ħaġa oħra nixtieq ngħid xina ftit minnkom illi qalu li din il-krizi ma nistawx nikkontrollawha, ma maħniex qed nikkontrollawha, però għatu ħarsa li t-tendenzi bħalissa fis-suq ħalli naraw eżattament u nafu illi l-istess nies imbagħad jgħidu illi eh, aħna ma nistgħux nimxu biss ma dak illi hija jurina s-suq u jiena naħseb li għandna nagħmlu ħaġa u laqqas il-ħaġa l-oħra, però għandna nkunu konsistenti. Issa nitkellem dwar il-miżuri li implementajna. Naturalment, hemm miżuri rridu jkunu introdotti f'ċertu stati membri u mhux qed nirreferi biss għal dawk l-istati membri li bħalissa għandhom problemi, iżda qiegħed nirreferi għall-istati membri kollha għal stati membri kollha li jixtiequ iktar tkabbir u li jishtiqu joħolqu iktar opportunitajiet ta' xogħol. Ħafna minn dawn ir-riformi huwa diffiċli ħafna li timplementhom li timplementhom fil-prattika fil-fatt għandek bżonn illi tagħmel xogħol tajjeb ħafna ħalli bekk inti tifrex il-peace bejn il-pajjiżi, però hemm ċertu pajjiżi kbar li ħerġin tajjeb ħafna minn din il-kriżi, dawn il-pajjiżi implementaw miżuri xi ħames sitt snin ilu huma kienu ħadu miżuri diffiċli xi ħames snin ilu u dakinhar huma żguri li kellhom ħafna xkielu oppożizzjoni minn naħa tal-imsiba soċjali, però dan kellu effett, kellu effett fuq tkabbir, kellu effett fuq il-ħolqien opportunitajiet ta' xogħol ġodda, ġifieri xi kultant trid tgħaddi minn żminijiet diffiċli tkompli tisforza ħalli bekk aħna niggarantixxu li jkun hemm tqassim ġust. Hemm eżempju tajjeb fl-Unjoni Ewropea illi jipprova illi dan huwa l-aħjar approċċ li aħna nistgħu nimplementaw, hemm bżonn li nimplementaw riformi fl-istati membri individwali u rridu wkoll nimplementaw riformi fiż-żona euro mod partikolari kif ukoll fl-Unjoni Ewropea kollha. Dan huwa punt importanti ħafna. Aħna rridu nintroduċu tmexxija ekonomika mill-iktar fis possibbli. Dan kien dak li kien deċiż fit-task force abbażi tal-proposta li tresqet min-naħa tal-Parlament u Eh, u l-Kummissjoni u aħna nafu illi din hija xi ħaġa urġenti li aħna rridu nagħmlu. Issa, huwa jekk ikun meħtieġ li fil-fatt aħna naslu namlu iktar ħalli konna konverġenza tal-politika ekonomika kollha, rridu namlu dan u jekk aħna nistgħu namlu dan bejn Eh, il-pajjiżi tal-żona euro, aħna rridu naħsbu iktar dwar dan, rridu nirriflettu, niddiskutu iktar dwar dan, ħalli f'bad fl-aħħar mill-aħħar aħna nistgħu fil-ġimgħat x-xhur li ġejjin nikkonkludu dawn il-miżuri, però rridu nagħmlu iktar minn dan fiż-żona euro, iktar minn dak li kien deċiż mit-task force li kienu involuti ħafna fit-tejja ta' dawn il-proposti minħabba li jekk ikollok munita komuni, naturalment għandek bżonn ta' politika ekonomika komuni kif ukoll żviluppi ekonomiċi li jmorru id fit u jkunu implementati fil-pajjiżi kollha taż-żona euro. Aħna insejna t tkabbir strutturali illi ma nsejniex minħabba li aħna f'Marzu meta introduċejna strateġija tas-sena 2020 Fek konna naħsbu għalek, aħna fil konsil ta' Frar ħanitkellmu fuq l-innovazzjoni, nitkellmu fuq l-enerġija minħabba illi ħafna mill-problemi li aħna ħabbatna wiċċna magħhom matul din il-kriżi kellhom xie għasum mal-perspettiva tal-ġejjini. U għal din ir-raġuni aħna wkoll eh, rridu nifukaw fuq il ħol int opportunitajiet ta' xogħol fil-ġejjini u għadin inħejju wkoll approċċ globali dwar it-tisħieħ ta' strumenti li aħna diġa ħajjina fis-sena 2010 sabiex aħna nippruvaw intaffu l-problemi. Ġifieri l-aġenda tagħna hija ċara, nistgħu naġdu daqsxejn iktar sabiex nimplementawha? Iva nistgħu, però diġa qed dan jiena hemm żewġ problemi li qegħdin waqfuna. L-ewwel net aħna rridu nibdew mill-bidu net. U t tini ħaġa minħabba li aħna qegħdin naħdmu f'sistema demokratika għandna bżonn taftajim konsens bejn is-27 stat membru, 27 demokrazija differenti. Eżis kollegi, dawk li appoġġaw il-proġett Ewropew huma għandhom il-maġġoranza f'dan il-Parlament. Ġifiri, ejja, ma niprofawx noqogħdu nikkompetu naraw minnu l-iktar Ewropew għawek fosna minħabba illi dawk Eh, li jappoġġaw il-proġett Ewropew huma f'maġġoranza. Però jiena naħseb li waħda mill-affarijiet l-iktar importanti minkejja l-problemi kollha li għandna huwa li aħna irridu fil-fatt nibqgħu mixin f'din id-direzzjoni illi aħna deċidejna dwarha. Rridu nimxu f'din id-direzzjoni b'mod ċar, rridu naħdmu fl-imkien sabiex nimxu f'din id-direzzjoni, fl-istess direzzjoni. U dan issemma b'moċċar ħafna fil-kufla tal-Kunsil ta' Diċembru u għal din raġuni jiena naħseb li importanti ħafna nimxu pass wara pass bil-mod il-mod u mbagħad aħna nkunu konvinti il-kol kemm aħna li mxin fid-direzzjoni tajba. Jiena konvint li hemm rida komuni wkoll li kulħadd jixtieq l-istess ħaġa u konvint li fl-aħħar mill-aħħar ħajkollna suċċess u jirnexxielna Grazzi ħafna Sur Van Rompuy l-għalimis tal-Konsil Ewropew tkun fl-4 ta' frar u mbagħad naturalment wara din il-laqgħa jkollna r-rapport li jmiss minn ta' President Van Rompuy. Nixtieq li nagħlaq dan id-dibattitu dwar il konklużjoni tal-Kunsill Ewropew qabel ma ngħaddu għad-dibattitu li jmiss li huwa dwar il-programm ta' attivitajiet tal-Presidenta Ungeriża tal-Kunsill ħanieqfu fuq żewġ minuti.